Stimați colegi, dear colleagues, please sit. Kollegi, jek joġobkom, sibu postkom. Il-ħamis kulħadd maġġel jixtieq imur jaqbad l-ajruplani u l-ferrovija għalhekk aħjar li nibdew. Uh, I will start by making Jiena se nibda billi l-ewwel namel avviż. U Dan l-avvis jgħid hekk li skont ir-regola 166 tar-regoli tal-proċedura il-President iddeċieda li jimponi penali fuq is-sur de Graf għall-imġiba tiegħu waqt il-vot waqt is-seduta fit-28 ta' Ottubru tal-2015 u dan se jitlef il-perdijem tijaw għal periodu ta' ħames tijem Id-deċizjoni ġit notifikata lill-membru ikkonċernat. Ok. Now I will uh, I will speak Issa se nitkellem bil rumen Jiena mill-grupp tal-ICA irċevejt